niġġieldu għall-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nisa. il kunsilli irid jażel u nispera li jażel sew. Jekk joġobhom il-kellima jirrispettaw il-ħin allokat lilhom għaliex qegħdin naqgħu lura. L-Onorevoli Lukaczewska għal minuta. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Konkluzja z najnowszego raportu... Il-konklużjoni tal-aħħar rapport ta' l-Oxfam wara s-summit ta' Davos huwa ċar ħafna l-ekonomija tal-dinja hija bbażata propju fuq l-abbuż tan-nisa u l-ugwaljanza eh, ma tantx tagħmel liħ biha għaliex in-nisa qed jagħmlu tliet kwarti tal-xol li jsir mingħajr ħlas, xogħol ta' indukrar, 12.5 biljun sija ta' xogħol mingħajr ħlas. Jiġifieri xogħol Eh, eh, eh, imħallas, irridu neħu l-ostakoli għan nisa li għandhom disabilità, numru dejjem iċken ta' nisa fil-suq ta' xol, faqar u eh, l-effett tal-bidla fil-klima fuq il-faqar u fuq is-saħħa tan-nisa dawn huma l isfidi li se jkunu indirizzati fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti u nittama illi flimkien jirnexxinna nsibu soluzzjonijiet tajbin u li nistgħu wkoll nirrispettaw l-obbligi eh, politiċi li se nieħdu hemmhekk. L-Onorevoli Lejto Marquez. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija eh, kwistjoni ta' seta' u din is-seta' qatt ma ngħatat. Dejjem irridu niġġieldu għaliha rridu eh, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija eh, dritt tal-bniedem hija fl-interess ta' kulħadd il-klim tas segretarju ġenerali tal-Nazzjoni Uniti eh, huwa uh, kwota raġel li dejjem ġilet favur il-drittijiet tan-nisa. Issa li huma il-prioritajiet li rridu niddefendu fin-Nazzjoni Uniti 25 sena wara d-dikjarazzjoni ta' Beijing rridu l leħel lin-nisa li m'għandhomx drittijiet, m'għandhomx dritt jistudjaw li jiżżewġu li uh, eh, jiddeċidu huma fuq il-ħajja sesswali u riproduttiva tat-tattiva tagħhom. Dawn huma l-nisa illi jridu jkunu fost il-prioritajiet tagħhom u mbagħad hemm il-priorità tal-ġlieda kontra l-vjolenza. Hemmhekk ukoll din il-vjolenza l-ġdida illi qed timbet fuq l-internet u li l-ewwel qabel kollox issir kontra n-nisa u l-bniet. Mbagħad hemm inugwaljanzi ta' tip ieħor, inugwaljanzi illi huma inugwaljanzi anki fil-futur jekk ma, ma, ma nilqawlhomx illum bħal pereżempju dawk marbutin ma l-isbilanċ fil-professjonijiet teknoloġiċi naħseb illi għad għandna ħafna x'namlu madwar id-dinja imma flimkien nistgħu nkunu iktar b'saħħitna. Grazzi. Jiena nixtieq għal boħra nitlobkom illi żommu mal-ħin allokat lilkom kellim li miż minuta u nofs. Signora Kommissarju, Signora Ministru, palma tafu il-drittijiet tas saħħa sessuali u riproduttiva huma importanti sabiex ikun hemm ugwaljanza bejn is-sessi. Sfortunatament dawn l-aħħar snin morna lura u dana ħafna drabi bl-appoġġ ta' pajjiżi kbar bħall-Istati Uniti. Imma jekk l-Unjoni Ewropea titlef il-kredibilità tagħha meta ma titkellimx eh, bleħen wieħed u il-kas per eżempju tal-summit ta' Nairobi għal-konferenza ta' Nazzjonijiet Uniti fuq il-popolazzjonijiet u l-iżvilupp jiena skantajt u nħsat u inaċċettabbli li stati membri l-Polonja u l-Ungerija zammew ma dawk illi iridu eh, kasbru drittijiet tan-nisa. Sinjura Kommissarju, Sinjura Ministru, il-ġenerazzjoni il-ġdida qatt ma kienet tant koxjenti eh, dwar l-ugwaljanzi li jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel madwar id-dinja qed issemmaw leħinhom fiċ-Ċili, fl-Arġentina fil-Messiku, fil-Spanja, fil-Franza, fil-Belġu u madwar id-dinja kollha. Għaliex din il-ġenerazzjoni ma tiflaħx iktar għal din l-inġustizzja u dik hija il-ġenerazzjoni equality. Umbat f'dan l-anniversarju tal-dikjarazzjoni ta' eh, Beijing irridu eh, natu każ dawn in-nies madwar id-dinja li jridu soċjetà ta' dinjità ta' ġustizzja u ta' ugwaljanza. Dik hija l-Ewropa u l-valuri tagħha u hija għalihom li aħna persuni politiċi naħdmu. Grazzi. Mrs. Bruna, one minute and l-Onorevoli Bruna minuta u nofs. Sur President, grazzi ħafna. Irridu niddefinixxu l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal-kundizzjonijiet u l-istatus tan-nisa. Id-delegazzjoni tagħna se tiġġielet kontra il-pagi li mhux indaqs, il-mutilazzjoni ġenitali, drittijiet sesswali, eċċetera Ovvjament, aħna maħniex se nivvotaw favur din ir-reżoluzzjoni karikaturali illi eh, teddet is-sovranità tal-istati jiena nieħu eh, din l-opportunità biex nitkellem fuq xi ħaġa li hija importanti ħafna l-Islam radikali fuq id-drittijiet tan-nisa madwar id-dinja manki fl-Ewropa fi Franza Mila tfajla żgħira illi ġiet iffastidjata eh, fl-iskola tagħha eh, u ġiet ibbuljata fuq l-internet. Ġerċivit teddidiet ta' mewt u anki ta' stupru Is-sigurtà tagħha mhijiex assigurata u qiegħda taħt il-protezzjoni tal-pulizija wara tliet eh, ġimgħat li ma setax tmur l-iskola kellha tbiddel l-iskola u l-każ tagħha huwa l-każ ta' ħafna nisa illi qegħdin vittmi ta' l-Islam radikali. Il-femministi ħafna drabi jgħidu ħafna imma kultant ma jgħidu xejn u l grupp tagħna talab dibattitu fuq da suġġett fil-plenarja imma t talba tagħna ma tlaqax imma wasal il mument li tiftħu għajnejkom fuq l-effetti negattivi tal-immigrazzjoni fuq id-drittijiet tan-nisa fl-Ewropa. L-Onorevoli Riba Jħiner. Grazzi ħafna Kummissarju Ministri, aħna qegħdin ngħixu f'mument fejn ħafna drittijiet illi konna għamil garantiti issa qegħdin jerġgħu jkunu medda eh, movimenti reazzjonarji li għandhom għan nissa u jobodu l nissa irridu iwaqfu dawn l-avvanzi lejn soċjetà iktar ġusta u gwali u dan jeffetwa lilna l-iktar in-nisa l-64 sessjoni tal- Kummissjoni tan Nazzjonijiet Uniti dwar l-istatus tan-nisa hija opportunità eċċellenti sabiex l-Ewropa issemma leħena dwar id-dritt il-ġlieda favur id-drittijiet tan-nisa u titlob impenn sot bil-pjattaforma ta' azzjoni f'Beijing. Ħafna mill- minn dak illi eh, mill-miri illi eh, stabili din il-pjattaforma għadhom dak, propju xejn miri rridu inwaqfu dan il-tkaxkir il lura ta' drittijiet tan nisa u f'dan ir-rigward nistgħu nagħmlu iktar u nagħmlu aħjar. Ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-approvazzjoni ta' direttiva tal-Kunsilli ta' Amministrazzjoni għadhom imwaħlin fil-Kunsill. Nitlobkom li tkunu kuraġġużi u li tħaffu sabiex dawn il-miri fl-aħħar net ikunu kisbiet. Grazzi. Mrs. Mazurek, one minute, please. l Mazurek, għal minuta. għadew eh, ħafna snin mill-konferenza dwar id-drittijiet tan-nisa f'Beijing imma minn dan id-dibattitu nistgħu naraw li għad baqa' ħafna xisir biex insaħħu u nħarsu r-rwol tan-nisa f'bosta oqsma rridu nwieġbu għall-mistoqsija aħna xi ksibna u xatt irid isir sabiex in-nisa madwar id-dinja kollha ma jibqgħux jiffaċċaw problemi ta' vjolenza, inugwaljanza ekonomika u diskriminazzjoni anki bħal daw kien nisa li huma ommijiet fis-suq tax-xogħol. Forsi l-Parlament Ewropew għandu jsegwi l-eżempju Pollak fejn il-differenza bejn il-pagi tan-nisa u l-irġiel hija li x'kien fl-Ewropa u l-livell tal-vjolenza huwa l-inqas. Aħna kontra l-abort, l-abort mhuwiex metodu ta' pjanar tal-familja u aħna ma rridux illi l-Unjoni Ewropea tiffinanzja organizzazzjonijiet li jipromovu l-abort. Issa rridu naraw aħna x'beħsibna nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex inħarsu bis-serjetà drittijiet tan-nisa u biex ikonna ugwaljanza bejn is-sessi ġenwina. Irrid ikolli kalendarju u informazzjoni dwar il-pjanijiet li għandkom għal-futur. L-Onorevoli Fransen għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. L-ugwaljanza bejn is-sessi mhijiex xi ħaġa li tieqa' fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea 24 sena wara Beijing. Nisa u bniet wara eh, madwar id-dinja qatt m'għandhomx id-drittijiet li jistħoq ilhom id-drittijiet tagħhom bżonn li ikun hemm iktar lokal nisa fil-boards tal-kumpaniji tal madwar id-dinja l għalim jmiss fi New York tatina l-opportunità illi nitfaw dawl politiku fuq nisa li huma f'pożizzjoni vulnerabbli, nisa medda, nisa jgħixu fil-faqar, nisa li huma vittmi tal-gwerra, tal-vjolenza, nisa li huma sfruttati. L-Unjoni Ewropea għandha tmexxi i u titkellem bleħen wieħed aħjar eh, titkellem bleħenoli Michelle Obama tajt li jekk inti timxi u taddim il-bib tal-opportunità tagħti lil nisa oħrajn dawk l-istess opportunitajiet li l-ek wasluk fej wasluk. L-Onorevoli Moretti għal-minuta. Għaddew 25 sena mid-dikjarazzjoni tal-pjattaforma ta' azzjoni ta' Beijing imma diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel għadha teżisti sfortunatament sal-lum eh, nistaqsu marax kienet libsa meta ġiet suprata. Hemm pajjiżi illi ma jippermettux l-abort stati membri li għadhom ma ratifikawx il-Konvenzjoni ta' Istanbul fl-Ewropa n-nisa jaqalaw is-16% inqas mill-irġiel u huwa normali u jus normali li n-nisa jissagrifikaw il-karriera tagħhom biex jagħtu l-kura għal 25 sena ma minna xejn li finpaċbċu. Illum lejliet il-konferenza ta' Nazzjonijiet Uniti nitlob lill unjoni Ewropea b'voti voċi bleħen wieħed tajt illi din ta' azzjoni hija inaċċettabbli drittijiet sesswali produttivi tan nisa jridu jkunu garantiti kullimkien b'mod partikolari aċċess għal metodi ta' kontraċezzjoni, għall abort sikur u legali, assistenza sanitarja u edukazzjoni sesswali fl-iskejja. L-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun fil-qalba tal-isfida għal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 Is okay. Tajbet jaħdem issa. Sur President, fil-din il-mistoqsija, l-awtur għettejt li wara 25 sena mid dikjarazzjoni ta' Beijing, id-dritti tan-nisa mhumiex rispettati hija verità għaliex hawn nies li m'għandhomx vuċi ma jistawx jiddeċiedu fuq il-futur tagħhom emmin li anka jiddependi fuq deċiżjonijiet fuq dak li jkunu ddeċidaw għalihom ommom per eżempju u anka hemm irġiel li jiġu immutilati u anka jinqatlu u ma jkunx hemm konsegwenzi legali ta' dawn it-tip ta' atti tkun irrabjat ovvjament għaliex hawn ħafna tfal bniet illi laqas ikunu eh, għadhom twildu laqas ikollhom aċċess għad drittijiet tan-nisa għaliex qas jitħallew jitwildu. Għalhekk kulħadd għandu dritt illi igawdi minn dawn id-drittijiet l-ebda bniedem m'għandu ma jkollux il-kontroll fuq il-ħajja fuq il-ġisem tiegħu. Rridu nħarsu lejn id-drittijiet ta' kulħadd, però jekk nappoġġaw eh, l-abort qed inkunu eh, ipokriti u barbari. Grazzi ħafna l-onorevoli li jmiss mid-dikarazzjoni ta' Beijing id-drittijiet tan-nisa mxew il-qudiem, però kien hemm ħafna passi lura. Ma stajniex nagħmlu progress sinifikanti fuq livell ta' konvenzjoni u anka biex ninkoraġġixxu lin-nisa f'pożizzjonijiet ta' karigi iktar għoljin, anka l-użu tal-kwoti. Anka drittijiet riproduttivi li mixjin lura fuq livell globali. Tajjeb li għandna l kummissjoni l-ġdida u għandha din l-impenn favur il-programm ta' ugwaljanza. Irridu nħarsu lejn in-negozjati. Irridu ninkludu anka l-budget għabbażi tal-ġeneru u anka ninkludu ktar in-nisa fil-politika kif ukoll il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Anka bl-istrateġija tal-Afrika b'finanzjament aħjar ukoll għall ngos tan-nisa. Grazzi President, Signora Kommissarju, dikjarazzjoni ta' Beijing 25 sena wara għadha l-indikatur sabiex inkejlu l-gwaljanza bejn is-sessi, però ejja ngħidu l-affarijiet kif inhuma ħafna mhux qed issir għall il-pożizzjoni tal- ta' din il laqgħa ta' Nazzjonijiet Uniti opportunità tajba biex niddefendu drittijiet sesswali u riproduttivi tan nisa b'mod konkret in-nisa li jgħixu fl-Amerika Latina permezz tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea l-inugwaljanza hemm irridu nħarsu lejn il-ħajja, libertà sesswali u s-saħħa riproduttiva fil-Karajbi hemm l-ola numru ta' aborti illi jsiru b'mod klandestin. ħafna nisa fil-fatt jagħmluh dan bil-briskju għal ħajjithom stess. L-Amerika eh, rridu eh, aħna l-abort huwa dritt internazzjonali aħna rridu nalmu lin-nisa biex ikunu kapaċi jażlu u hawnhekk il-kellim kellim ġiet interrott. Yes, Mrs. Estaras Ferahut. One minute. Gracias. Grazzi, President. Din infakru l-25 anniversarju tar-raba konferenza fuq l-istatus tan-nisa Daka kien mument speċjali kienet l aġenda l-iktar viżjonarja għall-ugwaljanza tan-nisa fuq livell dinji il-bidla damet biex seħet u wissa fil-Nazzjonijiet Uniti rridu nevalwaw eh, din il-konferenza. Għatem differenzi bejn il-pagi fil-pensjonijiet, impiegi ta' kwalità baxxa u ftit impiegi għan-nisa, diffikultà fil-konċiljazzjoni tal-ħajja privata professjonali, violenza fuq in-nisa, eccetera għalhekk hemm bżonn illi fil-Nazzjonijiet Uniti rridu jkollna pożizzjoni soda maquda s-sena 2020 hija sena importanti, sena deċiżiva l-koll għandna responsabilità ma nistgħu nħalli l-ħadd barra, ma jista' jibqa' ħadd lura. Irrid ngħid illi l-sostenibilità ambjentali wkoll hija importanti għall pjaneta veru, imma s sostenibilità tad-dinjità tan-nisa, tal-ġustizzja u tal-ugwaljanza. Mr. Polak, one minute Ďakujem pekne. Chudobné ženy sú dnes na okraji spoločnosti. Grazie. Pozornosť aj na zlé postavenie veľkého počtu rómskych žien, ktoré čelia nielen sociálnej ekonomickej marginalizácii, marginalizzazzja għal Il-nisa edin fil-marġini ta' soċjetà eh, eh, nixtieq insemmi wkoll kemm hemm nisa rom li jaffaċċaw marginalizzazzjoni u anke ma jkollhomx edukazzjoni u għandhom kundizzjonijiet ta' ħajja vera ħżiena. Jesperjenzaw ukoll sistema ħażina tas-saħħa jew ma jkunx hemm aċċess għall-istess sistema tas-saħħa. Dawn in-nisa rom ma jitħallewx li jaqsmu l-wards eh, fl-isptarijiet ma' nisa oħrajn jiġu trattati differenti. Fil-passat kien istisir anka sterilizzazzjoni fuq dawn in-nisa. Fl-2016 inħoloq koll eh, bord għal kompens minħabba din l-sterilizzazzjoni. U sissa persuna waħda biss irċevit kompens għalhekk iridu nħarsu lejn kif l-istati membri jindirizzaw lin-nisa u anka jekk dawn mhux qed jiġu mħarsa fl-aħħar mill-aħħar. President, Ministra, Kummissarja, Igualdad entre... Signora Kummissarju, titkellem l-Onorevoli Carvalho l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija waħda mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea anke fil-Karta Fundamentali tad-Drittijiet u dan jaffettwa il-politika kollha anke dik politika esterna. Importanti ħafna li fil-sessjoni li jmiss aħna tal-ġnus maquda nnexxinna niksbu riżultati pożittivi rridu niżguraw illi id-drittijiet tan-nisa u anka tal-bniet ikunu indaqs bħal tal-irġiel. Aħna wieħed mill-ikbar, anzi l-ikbar donatur tal-għajnuna għal dawn il-pajjiżi li għadhom lura u allura rridu nużaw din l-opportunità biex nisqu fuq drittijiet tan-nisa anka favur l-edukazzjoni u anka n-nisa fl-impjegi. Jiena nittama illi aħna l-koll niksbu kompromess ambizzjuż u l-ambizzjonijiet tagħna jiġu imsarfa wkoll f'azzjoni prattika anke eh, anka fuq l-SDGs u l miri tal-millenju. Grazzi ħafna sa devina veri. Sinjura Kommissarju, jiena minnaħa tiegħi nixti li l-istrateġija l-ġdida tkun revoluzzjoni fuq eh, id-drittijiet tal-bniedem mhux biss fuq livell Ewropew manka li lin minn dan. Eh, hemm bżonn li jkun hemm miżuri konkreti, hemm bżonn ukoll li jkollna direttivi Ewropej. Sfortunatament, ma tantx hawn irġiel hawnhekk fl-awla lejla. Vedea foarte clar că drepturile și obligațiile. hemm bżonn li aħna naġixxu fuq livell Ewropew biex ikonna ugwaljanza għal kulħadd. Signora Sardone. Grazie. Qualche mese fa. Si, President, xi xurilu fl-Iran kien hemm ġiet ikkundannata waħda mara li kienet tiddifendi d-dritt tan-nisa sħaba biex ma jilbsux li ma mandomx kunu obbligati li jilbsu il-velu fuq rasu muġiet ikkundannat għal ħafna u ħafna snin il-ħabs. U hawnhekk fl-Ewropa is-sena l-oħra ġiet imsawta tifla x'maritx illi tilbes il-velu, dinja tifla, tifla li kienet tqila qed tistenna u ma rridiċ insomma tilbes il-velu. E, ejja niftakru li dal-aħħar jiem fi Franza nqala e, kjas minħabba tfaj tifla studentessa illi kritikat fuq il-medja soċjali e, xi ħaġa li għandax taqsam mal-Musulmani. U Irridu nieqfu minn din l-ipokrisija ġewwa l-Ewropa mingħajr li ma narawx li fil-fatt qed jiġri ġewwa l-Unjoni Ewropea tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tomasic, għal minuta. Grazzi tal-kenna kwalità fid-dinja tal-punent sfortunatament ma nsibuwix f'ċivilizzazzjoni u kulturi oħra. L-Unjoni Ewropea eh, eh, marret fuq fora internazzjonali bħal nazzjonijiet Uniti biex tippromovi id-drittijiet tal-mara u e, inegwaljanza bejn il-ġeneru. F'ħafna situazzjonijiet in-nisa dejjem sibu ruhom e, e, fit-tieni post li s-soċjetà trid li t-nisa tqal li jabortixxu jekk huma ikollhom ikun qed jistennew tarbija tifla il-bniet għaz biss jiġu permess li jitwildu din aħna rridu nissiltu kontra taħħad il ħagġa bl-sforzi kollha tagħna fis-summit tan-Nazzjonijiet Uniti aħna għandna kun f'pożizzjoni niġġieldu kontra din il-prattika verament terribbli illi noqtlu eh, li abortixxu il-fet eh, li jkunu bniet. Grazzi. U issa il-Ministru biex jitkellem biex titkellem fisem il-Kunsill. Thank you, honorable members of the parliament. Grazzi ħafna, eżis membri tal-parlament, il-64 eh, sessjoni tal-Kummissjoni u ħat forma stadju bikri ta' ingaġġ mal-pajjiżi kollha b'mod kostruttiv u miftuħ. Lan aħħari tagħna huwa illi ikolna dikjarazzjoni ċara politika. Umbat eh, lan aħħari tan tal-Unjoni Ewropea hija huwa li ikolna dalaki li jiġi e, bisħiħ miftijem fuq il-differenza fuq in-nuqqas ta' differenza bejn il-ġeneri aħna l-koll għanna d-dmir li namlu dan, il naħdmu lejn dan biex ikun hemm ikwaljanza bejn il-ġeneru u ikonna parti attiva u koll fil-ġewa l-Europa dwar dan il-fdan il-rigward. Jien nixtieq nirringrazzjakom tal-attività ta' minnaħa tagħkom biex intom eh, taħdmu fuq din fuq dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Segretarju segretarja, issa nagħlqu d-dibattitu ċevejt żewġ mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet biex nagħlqu dan id-dibattitu għandna waħda mill snd u mill-ħodor u l-PPE fost oħrajn u mbagħad għandna waħda mill-ICR dawn se jsiru se nivutaw għal-jom għada. għanna avviż qabel ma nibdew punt ieħor fuq l-aġenda. Il-PPE u l-grupp ID ippreżentaw eh, eh, kummenti fuq deċiżjonijiet dawn qegħdin eh, miktubin u mdaħlin fil-minuti tal-lum. il put li nisfu l-agenda huwa rapport mis-Sinjura Mezzola fuq il-fado dokumenti folot su autentiċi online. Infakkarkom dwar il-KHDI, eh, eh, s-sewċ sistemi, waħda automatika u oħra manwali. Issa tafu bihom intom. U nistgħu għajmu mistoqsijiet ta' blue card biss wara id-diskorsi fissem il-gruppi politiċi. Our first speaker is... L-ewwel kelliema hija s-Sinjura Mezzola għal erba' minuti. Kjoġbok, Sinjura. Dent, it-triq biex wasalna sa' hawn kienet waħda twila imma wasalna. Meta jkun hemm dokumenti li jiġu frodati jimminaw is-sigurtà interna fiż-żona Schengen li hi żona ta' moviment ħieles mingħajr kontrolli fil-fruntieri din il-liġi l ġdida tindirizza din il problema billi tassigura li jkun hemm tisħiħ ta' kooperazzjoni bejn il pajjiżi membri tal unjoni ewropea flimkien ma' pajjiżi imsieħba biex jieħdu passi dwar l-awtentiċità jew il falsità ta' dokumenti. b'hekk ikun hemm garanzija ta' sigurtà akbar fil frontieri esterni u s sigurtà taċ ċittadini li aħna nirrappreżentaw aħna nafu li l-uniku mod kif nistgħu ngawdu l-benefiċċji li ġġib magħha żona schengen hija li ċ-ċittadini tagħna jkollhom fiduċja fl-immaniġġjar tal-fruntieri esterni u din il-liġi hija strumentali u essenzjali f'dan kollu. il fruntieri is-sigurtà u l-ġrieda kontra l kriminalità il-liġi l ġdida li se tgħin biex jiġu identifikati u jinqabdu dokumenti li jkunu ġew falsifikati. din il-liġi tipprovdi qafas biex dan isir bla ma jkun hemm telf ta' ħin u dan isir bl-assistenza tal frontex li tkun responsabbli wkoll mill qsim tal informazzjoni mal-pajjiżi kollha parteċipanti li jkunu mejjuna u infurmati kif jistgħu jaqbdu sitwazzjonijiet fejn ikun hemm falsifikazzjoni ta' dokumenti. il-liġi tiċċara r rwol tal frontex fit-twaqqif tal fado aħna saħħaħna dak li jaqa' taħt din il-liġi sabiex fado tinkludi iżjed informazzjoni milli tagħmel illum. aħna rridu uniformità u konsistenza fil-livell ta' informazzjoni li l fado jkollha dwar il-ġenwinità il falsità u l-ifrodar tad-dokumenti u biex l-informazzjoni tkun iċċentralizzata. aħna rridna wkoll li frontex ikollu l-flessibilità neċessarja biex tistabbilixxi u ttejjeb il fado assigurajna li l-aġenzija tfassal dokument ġdid dwar miżuri effettivi biex jiġu identifikati metodi ta' falsifikar. naturalment għamilna dan kollu li stajna biex id data personali tkun konformi mal liġijiet ewropej. ir-riżultat għandu jwassal għaliex protezzjoni akbar u fl istess waqt ikun hemm garanzija ta' sigurtà aktar stretta fado hija essenzjali fil ġlieda kontra l falsifikazzjoni partikolarment fil fruntieri esterni. il parteċipazzjoni ta' pajjiżi li mhumiex imsieħba fl-unjoni ewropea imma li jipparteċipaw fiż-żona schengen hija wkoll kruċjali għax fl aħħar mill aħħar dan ikollu impatt pożittiv fuq is-sigurtà tal fruntieri esterni. din tista' tidher sur president bħala sistema li hi teknika wisq imma hija sistema li naħseb naqblu li hija essenzjali biex tikkumplimenta r-riforma tal-fruntieri ewropej u l ħarsien tal-istess fruntieri. f'dawn in-negozjati aħna għamilna l-almu tagħna biex ir-responsabbiltajiet li jaqgħu taħt dan ir-regolament jitwessaw dan filwaqt li niżżilna r-responsabbiltajiet speċifiċi tal-aġenzija u assigurajna li l ipproċessar tad-dejta personali mill-aġenzija u l istati membri jkunu konformi mal liġijiet ewropej. assigurajna wkoll li l parlament ikollu sehem aktar fil fadhom. fl aħħar nett jiena nixtieq nirringrazzja lill kunsill lill presidenzi finlandiżi u kroati kif ukoll lill kollegi tiegħi minn kull grupp politiku għal ħidma kostruttiva ħafna li aħna għamilna. jiena nħares il quddiem lejn dan id-dibattitu li se jsir f'din il plenarja biex imbagħad nasal biex nikkonkludi wara l-intervent ta' kulħadd. grazzi. Thank you, Madam Rapporteur. Grazzi, Signora Rapporteur. U issa nistieden lis sunjura Dalli bħala Kummissarju biex titkellem fisem il-Kummissjoni. Sinjura għandak il-kelma. Grazzi, onorevoli membri, grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu. Iċ-ċittadini tagħna jikkonsidraw sigurtà bħala wieħed mill-iktar punti li jitħasbu jinkwitaw fuqhom u jistennew illi aħna naħdmu fuqha din. Sigur aħna rridu noħolqu Eh, spazju sigur għall-Ewropej kollha. Li nkunu sikuri hija indispensabbli l-ħaġa li jgħixu, igawdu drittijiet, jaħdmu, jistudjaw u indispensabbli wkoll għall-ekonomija. Kull persuna preżenti fl-Ewropa għandha dritt individwali li tħossha sigura il-barometru tas sena l-oħra fuq attributi ta' sikurta qed jgħid imma li żewġ terzi minn dak li rispondew ma mħasba dwar li jaqgħu vittmi ta' ser ta' identità kif ngħidu la ta' żmien. Mhux hekk biss imma zona li taħdem sew fiħdan Schengen eh, għandha tħares ukoll lejn it-tedit li jiġi mill-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Irridu nżommu għajnejna sew fuq eh, il-persuni li jistgħu joffru riskju. Din hija sigurtà interna u frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea waslu għal varjetà ta' atti leġislattivi li saru reċenti. Per eżempju, il-sistema ta' vjaġġar awtorizzat, ir regolament dwar interoperabilità bejn l-Unjoni Ewropea, is-sistemi ta' interoperabilità tal-Unjoni u eh, il-regolament dwar il-gwarda kosta u gwardjani mas frontiera Ewropej fost oħrajn. Ah, eh, database ta' stampi, eh, imġri eh, li qed fidejn l-istati membri jgħatem biex jgħin f'din is-sigurtà. Nirringrazzja l-membri parlamentari Ewropej għal-valur enormi li jgħatu biex aħna niperfezzjonaw ir-regolamenti tagħna. Dan hu taħtieġa koll kbira għal border guards huma jwettqu il-verifiki tagħhom, ix-xogħol tagħhom. Awtoritajiet oħra fuq l-ist fl-istati membri jaħdmu flimkien biex eh, biex dokumenti autentiċi jiġu imqasma bejn l-autoritajiet. Dan ikopru wkoll iżjed minn 30 pajjiż parteċipat parteċipanti iżjed minn 180 pajjiż terz f'organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawk daw kollha din jaħdmu u jgħinu f'dak li għandu x'aqsam ma' serta identità l-aħħar ftehim politiku ħajtejjeb iżjed il-funzjonament ta' ta' sistema dwar dokumenti follows billi ikun hemm trasferixxi tal-ġestjoni għal l-Aġenzija ta' mal-Frontiera tal-Gwardji. Is-sigurtà hija importanti u ta' tħassib għaċ-ċittadini Ewropej. Jistennew li aħna naħdmu u li ikonna suċċess it-teddit kol ma jmur jikber ta' reati kriminal organizzata u ma ta' vellenu għal-ċittadini tagħna u għal raġuni um, il-Komissjoni issa iddikjarat strateġija ġdida għat-tieni kwarta dis-sena. Pala parti minn strateġija fuq sigurtà interna se jkun hemm attenzjoni fuq tliet żoni prioritarji kriminalità organizzata li tinkludi droga, armi tan-nar, korruzzjoni, traffikar ta' bnedmin. It-tieni, terrorizmu u radikalizzazzjoni u t-tielet ġlieda e, e, ta' kriminalità f'din l-era digitali. hija emblematika għalina l-Unjoni din illi ikun hemm dan il-moviment e, bejn l-Unjoni Ewropea tal-bnedmin. F'dan id-dawl l-implementazzjoni f'waqtu ta' sistemi kollha Ewropej ħajkunu importanti bħala għan tal-approċ komprensiv tagħna l-migrazzjoni li niffukaw kemm fuq il-frontieri esterni kif u s-sigurtà imma wkoll b'mod indaqs fuq proċeduri interni b'saħħithom ħafna biex nifosterjaw integrazzjoni għas soċjetajiet tagħna. Nirringrazzjakom għal darbohra għall-appoġġ tagħkom u nħares il qudiem għal dan id-dibattitu. Grazzi, grazzi Sinjora Komissarju. U issa nibdew bil-gruppi politiċi. nibdew bil-PP il-kellim hija u issur sur radef għal-minuta. Grazzi ħafna President tal-kelma Sinjuri prezenti frodi ta' dokumenti mod serju ifixkel il-ġestjoni tajba ta' żona Schengen. Dokumenti folots ħafna drabi jintużaw minn ċittadini li jkunu qed ifittxu għal e, ħajja ħjar f'ħajjithom għandek dokument e, li jkun fals, malaj umlek 6.000 e, dollaru, le 6.000 E, euro. U hemm ukoll kummeċ ta' vetturi misruqa. Dokumenti ta' vjaġġar folozz joħorġu għabbażi ta' dokumenti ta' identità li jkunu folozz. E, dan l protezzjoni u għalhekk huwa vitali illi intejbu il-sigurtà ta' daw id-dokumenti permezz ta' fl-infrastruttura ta' tmexxija ta' dawn il-dokumenti awtoritajiet kompetenti hemm bżonn inkludu wkoll attivitajiet iżjed f'dak li għandu xaqsam ma infurzar tal-liġi. Dan irrid ikun hemm rabtiet bejn l-awtoritajiet eh, u organizzazzjonijiet internazzjonali. F'dan l-isfond nistiednek nisirinkom biex nappoġġaw il-proposta biex nindikaw biex nintegraw is sistema fado fil- fis-sistema e, e, Ewropea tal-Gwardji mal-Frontiera. Dini dan l-aħħar pass ma fir-riforma li qed nagħmlu. Grazzi. Grazzi President, Signora Komissarju Dalli. Mela, l-Istati membri għandhom id-dritt u responsabilità min jaċċedi għat territorju ta' Moviment Hilles ta' Schengen. Imma l problema hija tkabbir ta' dokumenti folots u fraudolenti u għalhekk. Dan huwa periklu għas-sigurtà iva u li jagħtu lok ukoll attivitajiet kriminali ħasil tal-flus anki t terrorizmu. U għalhekk il-Parlament Ewropew illu qed jgħid li appoġġa strumenti li garantixxi eh, dawn l-istrumenti, l-iskambju, il-verifika ta' dokumenti folos biex niġildu kontra każijiet ta' frodi. U aħna hemm bżonn ikonna fiduċja fl-Aġenzija tal-Frontieri u tal-Assisa tal-Frontieri li approvajna fl-2017 biex tkun waħda responsabbli illi tqassam din il dawn id-dokumenti b'mod eh, sigur eh, mhux biss fil-entitajiet li għandhom bżonn imma kullum kien biex hekk ikun hemm tassew velar tal-identità tal-persuni illi jkissru il- spazju Schengen. Imma dan għandu bżonn ikun kompatibbli wkoll bil-konfundezza bil-riservatezza tad data Jiġifieri hemm bżonn ikun konna għal-qalbna dejjem il-valuri tal-Unjoni Ewropea biex hekk aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra n-nuqqas ta' sigurtà u dawn il-persuni illi jaġixxu b'mod illegali u jkollna l-istrumenti teknoloġiċi kollha disponibbli f'idejna u bil-garanzija politika neċessarja U hawnhekk nitkellmu wkoll fuq l-interoperabilità biex hekk ikollna rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali li għandna fil-karta. Grazzi President. On behalf of the Renew Europe Fissem Renew Europe, eh, l onorevli Tudorake. Grazzi ċe. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-ewwel rapporter Sinjura Mezzola għax-xogħol minn tagħha bħala membru ta' din il-Kamra naħdem fuq dan l-ewwel fajl leġislattiv tiegħi dak ix-xogħol tagħha kien apprezzat. Issa għandna l-awtentiċità ta' dokumenti ta' vjaġġar, qegħdin taħt pressjoni, minħabba anka il-numru kull ma jmur dejjem jiżdied ta' vjaġġaturi mal-Ewropa kollha. Allura dik kienet ta' Eh, sfida kontinwa lina. Il-sistema ta' filing il għaddejja ħafna issa u dan huwa importanti li rridu nagħmlu huwa li nġibuha mill-isforz intergovernattiv li nżidula strumenti biex nagħmluha bħala parti mill-mandat iktar wiesak li aħna kellna s-sena l-oħra. Irrid ikun hemm skrutinju min ta' dil-Kamra biex nissalvagwardjaw ukoll id dritti ta' aċċess. Waħda mill-affarijiet li kellna biex nidiljaw fuq dan il file kienet il-kwistjoni ta' data personali biex nassiguraw li data personali li jkun hemm f'dan is-sistema ta' filing tkun dik l-iktar neċessarja. Issa hemm l-istati membri li għandhom eh, l-obbligu biex jgħidulna liema awtoritajiet għandhom qed ikollhom aċċess għal dal sistema ta' filing u skont liema fuq liema grad. it test li ħtfremna fuq jikkomplimenta x-xogħol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u hemm bżonn iktar ta' e, infurzar tal-liġi allura nisħaq fuq il-membri sħabi biex jifutaw għalija għada pożittivament. Grazzi fisem il-kellim li jmiss fisem l-ID l-sunja tal-dino. Grazzi President, ringrazzja l-kollega Mizzola għax-xogħol li sar. F'daw l-aħħar snin aħna rajna mument notevoli fil-frodi ta' dokumenti fl-ispazju Schengen permezz ta' permezz għanna għawnek it-taqtija bej dokumenti li jkunu autentiċi u dokumenti li jkunu fals falsifikati. Għanna il-fado illi eh, hija mejjuna mill-Frontex imma li il-maniera ta' xogħol tagħhom issa spiċċa zmina u trid tiġi aġġornata għanna irrid għanna strumenti kriminali li jkunu tajbin għal diversi eh, kriminalitajiet u reati, specialment imma għal eh, migrazzjoni klandestina. Dawn il-dokumenti il folots jintużaw għal dawk daw in-nies li jridu jitlu fl-Ewropa. Dinja kontotta li ma nix tollerawa u jemżon bżonn titwaqqaf irridu natu l-mezzi kollha l-mekkanarju l-makkinarju eh, mekkanizmu neċessarju kollu eh, għal dawk li jkunu fuq in-naħa ta' barra tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistaw eh, jissiltu kontra din il-manifestazzjoni. F'dan il-sens aħna nappoġġjaw din il- din il-mozzjoni u nivvotaw favur tagħha għada. U l-Frontex illum l-użu tal-fado eh, qed nużaw din is-sistema biex jiġġieldu kontra dokumenti falsifikati fisem il-ħodor issa il sinjura Brihmont. Grazzi ħafna, Sur President, Sis kollegi, grazzi ħafna l-kollaborazzjoni tajba ħafna fuq dan il-fajl li huwa tekniku imma jitlob ċerti konsiderazzjonijiet politiċi u waqt li nifmu il-bidla tal-bażi legali dispeċina illi Frontex se jkollha ġestjoni ta' din id-database aħna se nkunu attenti ħafna għax dawn mhux neċessarjament taħt il-mandat tal-Aġenzija ma huwa strument fil-ġrida kontra l-immigrazzjoni, ma huwa strument ta' ġrida kontra il-dokument folot mod ġenerali u għalhekk huwa kwilibrat permezz ta' garanziji biex eh, partijiet terzi linji ta' lajru ta' pajjiż terzi jkunu jkollhom aċċess għal database imma aċċess limitat. Din id-database eh, ma jkollix ħafna data personali ma huwa neċessarju illi jkun hemm eh, ma jkunx hemm possibilità ta' identifikazzjoni dan huwa l-każ għalissa u għalhekk aħna se nsegwu b'attenzjoni kbira l-pubblikazzjoni ta' atti delegati differenti. Grazzi. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, Mr. Bushade Bialba. Is-sur Vilarba għalli CR. Grazzi ħafna. Eh, aħna fl-2018 rajna Frontex ġew identifikati eh, eluf ta' persuni barranin li kellhom dokumenti tal-ivvjaġġar folots u rridu jaċċedu għall-Unjoni Ewropea imma qegħdin naraw illi dan huwa l-istrument illi jassal għal terrorizmu, ħasil tal-flus, eh, kriminalità organizzata kif ukoll aċċess illegali. U għalhekk aħna qegħdin naraw il- kemm hija importanti l-protezzjoni tal-frontieri tagħna għal sigurtà taċ ċittadini tagħna. Ir-regolament il il-proġett Fado se jkun eh, jisfrutta eh, permezz ta' Frontex Eh, taqsim importanti u maġġel tal-informazzjoni biex hekk ikonna jistgħu niżviluppaw sistemi aħjar ta' ehm, ta' dawn eh, ta' prosekuzzjoni ta' dawn il-reati u għalhekk għal f'din l-investigazzjoni għaw il-kontroll rigorus ta' dħul illegali tal-barranin fit territorju tagħna se nivota favur u nittama li l-bqija tal-Kamra tagħmel hekk ukoll. Grazzi. On behalf of the group of the... Is-sinjura issa Signora Rego. Grazie, Presidente. Grazie, President. Mela, hemm bżonn nfakru illi matul is-snin tal-faxxiżmu fl-Ewropa ta' persuni kellhom kunu obbligati illi jużaw dokumenti uh, eh, folots biex uh, jħarbu mill-ġrajiet terribli. Imma issa qegħdin naraw ukoll illi din il-proposta ta' sistema ta' dokumenti autentiċi u follots fil-kontest tal-Europa fortizza tara li l-eluf ta' persuni illi jużaw dawn id dokumenti follots u għalhekk dan imur kontra l konvenzjoni ta' Ġinevra f'aspett fejn jekk obbligat wieħed jista' juża dokumenti follots u għalhekk aħna meta nitkellmu fuq din l-Ewropa fortizza li trid illi kunem ma jkunx hemm immigrazzjoni għandna bżonn indefendu drittijiet tal-bniedem, ir-rotot legali, l-aċċess l-għajnuna umanitarja fl-oriġni u nirrikonoxxu wkoll il-figura tar-refuġati klimatiċi. Grazzi. That... Grazzi, bekk spiċċajna mill-lista ta' kelliema fissem il-familji politiċi u issa eh, minissa l-qoddim nistgħu naċċettaw il-talbi tal-blue cards issa imis is-sur Lenars. Grazzi President tal-kelma. il-falsifikar ta' dokumenti hija mod tajjeb ħafna biex terroristi u kriminali jibqaw ma jidrux taħt ir-radar. U il-Frontex eh, indunat b'diversi eluf eh, u fl-erja Schengen ikun eh, ma jmorru il-grafika qed tibqa' tiela l fuq. Huwa kruċjali li gwardji tal-kosta u pulizija jkunu jistgħu jistabilixxu l-awtentiċità ta' dokumenti minn pajjiżi oħra u ovvjament speċifikazzjoni ta' natura teknika hemm bżonn li jkunu ċari. U importanti kif jaf kulħadd x'inhu legali li kulħadd ikun jaf xinu legali f'kull pajjiż li għatri membri jridu jassikuraw l-informazzjoni tkun aġġornata dejjem u tkun aċċessibbli il-ħin kollu 24 sija 7 fil-ġimgħa. Hija dan huwa essenzjali għax is-sigurtà u l-awtentiċità ta' dokumenti jimxu jitfit bejniethom. Nirringrazzja l rapporter Sinjura Mezzola u nħares il-qoddim li jkollna sistema li taħdem tajja fid-dinja vera. Mrs. Kinici. Is-Sinjura Kinici għal minuta u nofs. Grazzi, President tal-kelma. Il-ġlieda ta' dokumenti eh, follots u l-użu tagħhom fiż-żona Schengen hija ta' priorità fl-Unjoni Ewropea. Il-kooperazzjoni fost e, fost l-awtoritajiet hija importanti ħafna m'hemm bżonn li jkollna ikun hemm skambju l-ħin kollu għaddej ta' informazzjoni mhux biss fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea imma ovvjament b'attenzjoni anka fost l-istati fost l-istati terzi, pajjiżi terzi u importanti mbagħad li aħna nipperfezzjonaw dejjem insaħħu is-sistema fado dokumenti eh, falsi huma ħafna drabi u l-mezzi, l-aħjar mezzi użati u l-iktar popolari biex biex isseħi l-kriminalità eh, anka preparazzjoni ta' attakki terroristiċi fost oħrajn biex aħna biex inwaqfu dan hemm bżonn fost miżuri oħra jkun hemm kontroll ferm aħjar fuq il-frontieri tan-naħa ta' barra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt allura illi għandna trasferiment fir-regolament, fit-trasferiment eh, tal-mandat lejn il-fadu f'dan ir-rigward. Dan ir-riforma però issir b'implementazzjoni tajba biex in-normi li jaħdna bħalissa jaħdmu b'mod perfett. Nirringrazzja l sinjura Mezzola għax-xogħol li wetqet u nittama li dal-provvediment jista' jkollu il-kunsens l-iktar wiesa ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Procaccini għal minuta. Grazzi, President. Il-ftejim fil-votazzjoni għandu natura teknika, imma hemm almenu żewġ punti politiċi li nixtieq nisħaq fuqhom l-ewwel qabel kollox il-frodi ta' dokumenti jirrappreżentaw teddida kbira lina l-koll u l-kooperazzjoni fost l-istati membri illi tidħol fil-sistema fado turi il-bżonn ta' li jkun hemm suċċess. Il-fatt li jkollna iktar Ewropa b'mod funzjonali u prattiku u mhux strumentali. It-tieni, sfortunatament, inqas pożittiv huwa fid-definizzjoni minimizzazzjoni tal-informazzjoni, tad-data il-minimizzazzjoni li ġew imdaħla fil l-kupri ta' data personali eh, qed jagħtuna eh, nuqqas ta' eh, objettiv, nuqqas ta' għan. ma nafx kemm il-darba naħa ta' ta' xelluk qed turi il turi kemm hija maqtuwa mir-realtà. Grazzi. Mr. Zdechowski, one minute. L-Onorevoli Zdechowski għal minuta. Grazzi ħafna, President. Simra Komissarju, Aziza Rapporter, grazzi ħafna ta' xogħol eccellenti li sar. Fl-2015 kont fil-frontieri bejn il-Greċja u l-Maċedonja u hemmhekk Personalment rajt 55 passaport differenti mis-Sirja. L-ebda wieħed ma kien veru. U din rridu nisqu fuq ħafna nies ehm, daħlu eh, fl-Unjoni Ewropea permezz ta' l-użu ta' dokumenti folot. U għalhekk din il-database hija daqstant importanti. Għalkemm għandna bżonn eh, standards tekniċi u importanti fl-istess ħin li nipproteġ l-Unjoni Ewropea minn persuni li jiġu hawnhekk permezz ta' l-użu ta' dokumenti folot. Huwa importanti wkoll li jkollna kooperazzjoni fil-identifikazzjoni eh, l-identifikazzjoni ta' dawn id-dokumenti fosthom marbuta eh, marbuta mal-vetturi u affarijiet oħra. Allura rridu noħorġu b-database eh, biex u koll il-pajzi kollha jkunu jistaw jutilizzaw din eh, din lodda kemm jistaw. Grazzi l-onorevoli Jakki għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, eżis senjuri, l-falsifikazzjoni ta' dokumenti huwa l-ewwel pass għal ħolqien ta' kriminalità organizzata fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, ħasil tal-flus għatti eh, terroristiċi u għatti oħra aktar teknoloġiċi ta' kriminalità Allura huwa hija mossa tajba ħafna fid-direzzjoni tajba sabiex noħolqu sistema unika biex l-erf tagħna, l-esperjenza tagħna eh, bil-prattiċi li għandna eh, nkunu nistgħu eh, nħarsu lejn dan din is-sistema tal-fado. Għaldek kuntent li din lodda se tiġi ġestjonata mill Frontex li għandu esperjenza tajba f'dan il-qasam fir-rigward tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun b'saħħitha u trid tkun preżenti fid-dinja trid tindrizza daw dan it-teddid ġdid fosthom eh, l-kriminalità organizzata terrorizmu. U ovvjament irid nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Mezzola ta' xogħol jibes li kellha fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna. Mr. Sokol. L-Onorevoli Sokol għal minuta. Sigurnost je danas jedno od najvažnijih pitanja za građane. Grazie. Hafna. Sur President, palma rajna, palma smajna. Is-sigurtajja l-iktar ħaġa importanti għal ċittadini Ewropej nafu illi Hemm ħafna forum ta' teddit eh, bħal fosthom il-kriminalità organizzata bħal ma smajna u terrorizmu dawn id-dokumenti huma ta' teddida għalina l li jippermettulna eh, eh, jippermettu l-kriminal biex jidħlu jew anka sansitra terroristi biex jidħlu fit-territorju Ewropew. U allura da din is-sistema hija idea eċċellenti li jippermettilna l-iskambju ta' informazzjoni fejn għandna wkoll eżempji ta' dokumenti differenti falsifikati. Biex hekk inkunu nistgħu wkoll nagħmlu tajjeb għat-teddida fuq l-Unjoni Ewropea hemm bżonn konna eh, din id-database jina favur li konna dan l-ispazju ta' sigurta u nirringrazza ħafna il-kollega Mezzola tax-xogħol eċċellenti tagħha unittama illi hekk inkunu nistgħu insaħħu s sigurta ta' ċittadini Ewropej. Sklavak, one minute. Grazzi l-onorevoli Glavak għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq nifraħ lill kollega Mezzola tax-xogħol eċċellenti tagħha u nixtieq ukoll ngħid illi fl-2019 kien hemm 14 l-elf sim fuq ir-rotta tal-Balkani. Fl-2018 il-Pulizija tal-Frontieri skopriet ħafna dokumenti falsifikati fuq il-frontiera u għalhekk iktar minn qatt qabel ġifir 40 fil-mija l-biċċa kbira ta' dawn id-dokumenti folots huma sofistikati ħafna u għandhom informazzjoni li hija kodifikata u Il-ġlida kontra d dokumenti falsifikati eh, tfisser ukoll li jkollna l-istrumenti u mezzi possibbli u skambju bejn l-istati membri. Hemm bżonn intennu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u nagħlaq billi ngħid li waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Kroata hija Ewropa li tipproteġi s-sigurtà u għalhekk ma nistgħux nippermettu li jkun hemm din it-teddida fuq l-Ewropa. Grazzi. Grazzi mela bekk temmejna l-lista tal-kellima li kellna u nkomplu bil-proċedura tal-KHDI. E kif e, ninsabu daqxej e, fit-tart ma nkunx nista nippermetti li l-kull min talab biex ikun fil-proċedura KHDI, pero nassigurakom li il-gruppi politiċi kollha e, se jiġu rappreżentati. Għanna għal-minuta l-onorevoli Grappini. Grazzi ħafna. Dan il suġġett huwa importanti ħafna. Huwa tajjeb ħafna li konna dan ir-rapport fuq is-sistema fado imma min jifalsifika d-dokumenti Musse se jkun persuna b'intenzjonijiet tajba ovvjament u għalhekk dawk illi jifalsifikaw id-dokumenti għandhom intenzjoni li jagħmlu reat, terrorizmu jew xi tipieħor ieħor ta' reat u għalhekk is-sistema bżonn intejbuha u kif għadna iktar ma